ġimgħa skeda tal-ħamis u nofsinhar. Xtaqt inkunna fis sur sala franka x'jaħseb dwar dan. Eh. Si. Tal-ħodu, sottomettejt din it-talba fissam il-grupp politiku tiegħi bilan li nirrispettaw il-ftejji madottat minn din il-Kamra fit-18 ta' April. L-ideja kienet li kuna votazzjoni issa f'Mejju wara debattitu ta' april is-sinura Podemata talbet li talba ssir bil-miktub ġejna informati li din id-deċiżjoni mhux se ssir pubblika s-sir pubblika l-lum fit-tlieta. Sur President, meta se nikkonkludu del kwestjoni li għajietna issa sabiex il-plenarja tkun tista' tkun bl-impenn tagħha Anka Sinra de Kaiser qabdet madan fis-sema grupp SND. Il-ġermen tal-SND għamet proposta u kullħat qabel. san, President, istati ċara xin il-proċedura? Dini ħaġa ħtiġi indirizzata għada kif tlabna grazzi. Skont deċiżjoni meħuda mill-President tal-Kamra, it-talba se tiġi votata qabel id-dibattitu għada. Illi fissera dawra nofsinhar fit-tlieta.